ewa li nipposponuwa għal punti għallu ħanati il-kelma l kummissarju fuq dan. Għallu biex forsi il-kummissarju jkun jista iwieġeb jina zguli jafezat fuq iċini del-mistoqsi orali. Kummissarju, Iva, għana e, l kol e, natu importanza kbira li l-istrateġija Ewropea fuq is-saħħa u sigurtà fix-xogħol huwa ta' interess tal-Parlament Ewropew l-Istrateġija Ewropea fuq il-saħħa u s-sigurtà fix-xogħol mill-2007 sa 2012 kienet waħ esperjenza pożittiva. Kif sar kif hemm miktub fir-rapport li ġie publikat reċentement. Din hija importanti fid-dimensjoni Ewropea fuq il-politika dwar is-sigurtà u s-saħħa fix-xogħol u l-istrateġija L-istrateġija kienet ta' relevanza kbira, pass partikolari, fi xejra, imnaqsa ta' sigurta ta' inċidenti fuq ix-xogħol il-provi juru illi l-an ta' ta' 25% ta' inċidenti eh, fuq ix-xogħol eh, setgħu jaslu sal-2012. Din l-istrateġija eh, ipprovdit l-imsieħba kollha fil-kamp biex ikun hemm mezz u mekkaniżmu biex ikun hemm koordinament lejn politika komuni fl-Ewropa dwar dan is-suġġett Aħna ġivejna kontribuzzjoniet mill-ċittadini kollha, involuti u interessati u anka gruppi kif kollha awtoritajiet, organizzazzjonijiet ta' u l-imsieħba kollha, partnerships, etc. Huwa minn nidejna fil-31 ta' Mejju li għadda eh, konsultazzjoni permess tal-internet, f'dak li għandu xaqsam un pass biex ħareġ il-rapport ta' evalwazzjoni. Rapport ħareġ f'Awwissu 2013. Iktar minn 500 weġiba ġew assessjati f'dal perjodu. Il-Kummissjoni bħalissa dat analizzon. Il-Kummissjoni ħadd deċidi fuq il-passi li għandu jkun hemm fid-dawl ta' riżultati ta' dawit it-tweġibiet. Umbat nieħdu kont ukoll ta' kontribuzzjoni ta' istituzzjoni bħal pereżempju ir-riżoluzzjoni kom tal-2011 dwar ir-reviżjoni ta' nofs it-term u dwar strategija ġdida adottata mill-Kumitat eh, li għandu xaqsam s saħħa u s-sigurtà tal-fuq ix-xogħol u mal-Kumitat tal-2011. Il-Kummissjoni għażlet approċċ bħal dan għaliex kull qafas strateġiku fuq is-sigurtà u s-saħħa fix-xogħol għandu bżonn jiġi appoġġjat minn bażi ta' prova li jkun b'saħħtu u eh, nidentifikaw ukoll il-valur miżjud u anka daw fost il-kumpaniji. L-evalwazzjoni tal-istrateġija ta' qabel talbet analiżi fil-fond dwar is-sitwazzjoni ta' sigurtà u s-saħħa fuq ix-xogħol f'erjas differenti l-impatt fuq il-ħaddiema u kumpaniji speċjali, speċjalment dawk l-SMEs u f'kuntesti nazzjonali differenti din dan għamela possibbli biex nidentifikaw sfidi l-iktar sfidi li għanna fil-perjodu tal-istrateġija li kellna li għanda bżon focus iktar importanti għal-futur. Fl-istess ħin il-Kommissjoni bħalissa edha e-, tagħmel studju fuq il-leġiżlazzjoni Ewropea f'dan il-kamp il-konsultazzjoni pubblika kella lan illi it-tejja pi trasparenza u parteċipazzjoni pubblika li huma valuri essenzjali tal-proċess tal-bini ta' politiki fl-Unjoni Ewropea fost l-istituzzjonijiet kollha. Grazzi, ħafna grazzi kull grazzi Komissarju tiegħek il-President, anzi xortina tajba. Qed jgħid il-President il lix l-awt l-awtriċi tal-mistoqsija għadha kif waslet. Allura ħajkonna diġa kellna tweġiba eh, mill-komissarju mela issa l-ħamis minuti il sinjura Beres biex tpoġġi l-mistoqsijiet tagħha li diġa ġew mwieġba. Grazzi, President. Komissarju, niskuża ruħi. Daqxejt fixkilt fuq il-ħin. Grazzi ta' l-informazzjoni tajtna fuq il-perjodu ta' konsultazzjoni li sar u li sar mill-Kummissjoni Ewropea li tantiċipa xi ftit il-mistoqsija tal-Komitat Parlamentari dwar l-impjiegi. Aħna konnet insaqsu fuq ir-reviżjoni tal-istrateġija fuq is-sigurtà u s-saħħa fix-xogħol hija xi ħaġa li aħna imħazba fuqha. Din il-Kummissjoni Ewropea sa mill-bidu tal-mandat minn tagħha appoġġjata mill-Kunsill u mill-Parlament adottat l-Istrateġija 2020 u l-mistoqsijiet dwar mistoqsijiet dwar saħħa u sigurtà fuq ix-xogħol suppost kellhom ikunu parti mid dawk il-reviżjonijiet. Aħna wkoll niftakru li l-President tal-Kummissjoni s-sena l-oħra kienet jitkellem dwar l-istat tal-Unjoni fid diskors importanti tiegħu meta qal li l-modelli soċjali kellhom x'jaqsmu mal-kompetitività tal-Unjoni Ewropea. Jiġifieri is-saħħa u sigurtà fuq ix-xogħol fl-opinjoni tagħna hija fil-qalba ta' dal-mudell soċjali. Xi kultant aħna kellna l-impressjoni li nużaw il-kriżi bħala skuża waqt li l-kriżi kienet qed tagħmel strateġija iktar meħtieġa li kienet qed tiġi injorata. U bl-istess mod aħna ma semmejniex dan fil-mistoqsija bil-fom, imma aħna nafu illi l-inizjattiva leġislattiva fuq ċertu mart u koll ġiet injorata tħallit barra mill prioritajiet tal-Kummissjoni u aħna nixtiequ allura nixtiequ nsaqsu sul-Kummissarju għaliex dan huwa il-każ peress illi fil-fatt L-istrateġija għas-sigurtà u s-saħħa fix-xogħol hija xi ħaġa rikonoxxuta mill-imsieħba kollha interessati. Din mhux biss fil-qalba tal-mudell soċjali tagħna imma di xi ħaġa li tfisser progress li aħna nimxu fit-triq it-tajba X'inhuma l-ostakli li żammewkom mill ġeddu din l-istrateġija? il-Kumitat tagħna fuq impjiegi u affarijiet soċjali irreaġixxa billi joffri billi off ippreżenta riżoluzzjoni. Ipprovajna nżommu ċertu bilanċ qed tajt il-kellima u ma rridnix nitlu f'polemiċi, sempliċement ridna nsaqsu fil-kuntest tal-lum x'kienu l-ostakli, x'kienu raġunijiet illi zammewkom lura fisem il-kulleġġ tal-kummissarji illi ma tġeddux din l-istrateġija li hija assolutament indispensabbli. U peress li il-Parlament Ewropew adotta eh, assessment ta' din l-istrateġija li tifl 2011 aħna konna din nisħu u nifukaw fuq il-gruppi l-iktar vulnerabli li ġew affettwati ħażin mill-kriżi u rajna kemmi indispensabbli għalihom u kemmi indispensabbli b'mod ġenerali din l-istrateġija li tiġi mġedda u anka dak li ġie mal-kriżi. Issa dwar din l-inizjattiva hemm tħassib ieħor illi il-krizi tista' tintuża bħala skuża biex nargumentaw favur illi nabbandunaw daw l-elementi tal-modell soċjali li aħna tant imħasbin u interessati fuqu. L-istrateġija li aħna kellna kellha bżonn tiġi imġedda, kellha bżonn terġa' eh, tiġi rimodellata teknoloġija, innovazzjoni u bħala u kenna id difkutajiet fuq is-saħħa u sigurtà fuq ix-xogħol meta l-Parlament Ewropew investiga dan is-sitwazzjoni tas-saħħa u s-sigurtà fuq ix-xogħol il mhux tant il mhux biss kien għall-qalba tal-modell soċjali ma xi ħaġa li ridna bil-fors inġeddu. Li noqogħdu huwa deċiżiv, huwa import, assolutament importanti li aħna rridu li nġeddu din l-istrateġija. Jina nifhem li l-evalwazzjoni li intom għamiltu u li mexxejtu, imma f'tivizem il-komitat tiegħi nix irrid ngħid li aħna nħossu illi huwa e, iż-żmien huwa tard u għanna tamiet tama fil-modell soċjali, fil-istrateġija li kellna. Isna tlifna xi ħaġa, naħseb qed nitkellem il-kollegi tijaj kollha mill-kumitat tiegħi aħna jiddispeċina ħafna dwar dan. Aħna ħankunu hemm biex ngħinukom biex nassiguraw ruħna illi Salman dattakom ta' kontom tannu xaħġa, mandi l-mistoqsija. Għalix, iġżamkom mili jintom ma taġġorna din. Grazzi ħafna. Grazzi, sanaddi il-mikrofonu l-kellima fissem il-gruppi politiċi. L-ewel fuq il-lista fisem il-PPE huwa is-sor orri għal żewġ minuti. Grazzi ħafna, sor President. Jina smajt l-intervent tal komissarju u ħadd pjaċir illi l-Kummissjoni tagħti ħafna importanza lil saħħa u sigurtà fuq il-post tax-xogħol u din l-istrateġija marbuta magħha. Jiena nixtieq ninformak li aħna wkoll nagħtu ħafna importanza għal din il-kwistjoni tant illi adottajna eh, riżoluzzjonijiet fl-Ulju Meta il-President tal-Kumitat tagħna rifletta fuq din il-kustjoni, ġifri fuq din il-reviżjoni ta' nofs il-mandat u tlabna l-Kummissjoni fil-2011 nixtieq infakkarkom illi sal-aħħar l-2012 eh, kien hemm l-iskadenza ta' din l-istrateġija u għandu jkun hemm ġdijt tagħha dan naħseb eh, nista' Ntemm hawnhekk il-kontribut tiegħi, forsi l-Kummissjoni tista' tkompli taħdem fuq din il ħagġax issa dawn kif debu l-konsultazzjonijiet. U issa biss il-Kummissjoni qed tgħidilna li qed ikun hemm dawn il-kontribuzzjonijiet pożittivi. Issa, però ma hemm dan il-dokument ta' evalwazzjoni, ma nix dati fuq l-istrateġiji, dawn huma importanti ħafna. Għaliex il-saħħa u s-sigurta fuq il posta tax-xogħol eh, dan huma marbutin ma' eh, qasam esklusiv ħafna għawek għedin nitkellmu fuq il-saħħa tal-bniedem, eh, sigurta u għalhekk hija kustjoni importanti ħafna anke fil-qasam tal-kompetizzjoni. Fil-ekonomija Ewropea u għalhekk trasparenza u it-traċabilità importanti ħafna kif għal min ħaddem kif ukoll għal kompaniju u fl-interess tal-negozji Ewropej. U għalhekk jekk nkomplu nkaxkru għajna u nqogħdu nimxu bil-mod fuq din il-kwistjoni, nkunu qegħdin nagħmlu ħażin u għalhekk jiena naqsam l-opinjoni tiegħi mal-President tal-Kumitat tagħna qegħdin inkunu kontraproducenti hawn nuqqas ta' stabilta u qegħdin noħolqu teddida serja. U għalhekk irdu nindirizzaw din il-problema, sur Kommissarju, għalfejn ma nistgħux naddottaw din l-istrateġija x'inhu l-ostaklu li tiżomna li nagħmlu dan. Grazzi ħafna sur Ori. Kellim li miss huwa is-sur Sinjora Serkas għal minuta. U nofs fizem l-essendiz, grazzi ħafna sur komissarju tal-li jgħat għawnek tant tard fil-ġurnata. Grazzi ħafna tal-li jgħat illi tqis din il-kwestjoni importanti ħafna bħalna l-koll. Il-komitat tagħna u għankwitat ħafna u jiena ma nixtieqx nonqosok mal rispett sur kummissarju, però aħna niddubitaw kemm il-Kummissjoni qiegħda tagħti importanza għal dan għal din il-kwistjoni. Il-politika li għanna sissa ġifri sal-2012 hija vojta mill-kontenut saru l-evalwazzjonijiet kollha, saru l-konsultazzjonijiet kienu pożittivi. Però għalfej allura qegħdin noħolqu dan id-dewmien. Forsi tista' tagħtina data ċara għal meta din l-istrateġija terġa' tinħareġ. Dan qed jiġri għaliex xi wħud mill-kollegi tiegħek iħossu illi dan il-żmien eh, ta' kriżi eh, ma jkunx tajjeb eh, illi noħol uktar piżijiet fuq negozji. Però l-inċidenti fuq il-posta xogħol qegħdin jiżdiedu fejn kien hemm pereżempju sitt inċidenti fatali fi Spanja biss ah, fi Spanja anke problemi ta' nies li ma jistax mor lura fuq il-post tax-xogħol. Meta jiżdied l-istress jiżdiet ir-riskju. Olek, mistoqsija l-Kummissarju saru ħafna wedet per eżempju nka direttiva fuq il-sustanzi mutogeniċi, fost direttivi oħrajn li jolqtu ħafna lis-saħħa. Però dom eh, marbutin ukoll ma' artiklu 33 tal-Karta ta' Drittijiet tal-Bniedem. Edin nisimaw ħafna mistoqsijiet però ftit risposti u għalhekk il-periklu huwa il l-problemi jkomplu jiżdiedu però s-sitwazzjoni ma titjibqat. U din hija responsabilità tal-istituzzjonijiet Ewropej u l ħaddimat tagħna se jkompli jiġu aljenati bħal riżultat ta' dan. Grazzi, Signora Harkin, għal 10 minuti. Grazzi, Sur Komissarju. Eh, eh, jina, Naħseb li l-risposta kienet dizappuntanti ħafna għandna bżonn strateġija għal din il-problema ħafna raġunijiet. Fl-opinjoni tiegħi meta ma jkunx hemm strateġija l-programmi nazzjonali ma jkunux jkomplu e, jaħdmu bl-istess intensità l-implementazzjoni tista' tiżloq mill-idej mod faċli ħafna. U din il-kultura ta' prevenzjoni ma titqis bħala prevenzjoni. Din il-kultura Eh, responsabilità għal partit interessati kollha hija part essenzjali minn din l-istrateġija u jekk dan ma jseħħx fl-istati membri huwa diffiċli ħafna nġunġibu għalura. Jekk ma jkonniex strateġija Ewropea, ma jkonniex uniformità, ma jkonniex implementazzjoni fuq livell Ewropew u ma jkollniex valur miżjud id-dimensjoni Ewropea għalhekk isir inqas importanti b'konsegwenza ta' dan u għalhekk dan il-ment tal-prevenzjoni jekk ma jibqax fuq l-aġenda eh, insibuha diffiċli ħafna biex inġibuha lura. Fi żminijiet ta' kriżi nipprovaw nifrankaw u man għandna niftakru illi l-investiment fis saħħa sigurta hija xi ħaġa tajba mhux sempliċement spiża żejda. Ma rridux ninsew pereżempju dawn il-kustjonijiet tal-overtime per eżempju. Hemm bżonn kbir fil-bidla fil-kultura anka fejn dawn xaqsmu sijat tax-xogħol. Għalhekk mistoqsija tiegħi hija din, jekk m'għandniex din l-istrateġija mhux ħajkonna eh, din il-kultura ta' prevenzjoni. Per eżempju, ħajkun hemm strajk fl-Irlanda minnaħa ta' tobba, xi ħaġa li ħatkun ħażina kemm għall-pazjenti kemm għat-tobba. Jekk m'għandniex din l-istrateġija mhux ħajkonna prevenzjoni u f'dan il-kuntest eh, l-istrateġija biss tista' tgħinna. Fl-aħħar mill-aħħar. Aw ħafna stress minħabba x xogħol prekarju eh, u problemi oħrajn. U dan ovvjament iżid anke l-problemi soċjali u għalhekk Strategija Ewropea tista' toħloq ġestjoni ħer ta' din il-problema u għalhekk għandna bżonna ħafna f'dan il-qasam. Fl-aħħar mill-aħħar jiena nilqa il-ftehim mill-direttiva fuq il-electromagnetic fields. Nixtieq nisħaq fuq dak il ka kellem oħrajn x'inhu ma l-ostakli għalna qudiemna. Grazzi. Signora Harkin, issa fissem il-grupp tal-ħodor naddi il-kelma li sinjura Deli għal minuta u nofs. Grazzi ħafna, Sur President. Fl-2011, dan il-Parlament ivvota b'maġġoranza kbira fuq rapport tiegħi li kienet valutazzjoni tal- politika tas saħħa u sigurtà tal-Unjoni Ewropea sal-2012. Dan appella għal iktar attenzjoni għal kundizzjonijiet kritiċi fl-Ewropa, numru ta' figuri. Kull ħames sekondi ħaddiem jisfa vittma ta' incident fuq il-post tax-xogħol. Kull żewġ sekondi imut persuna fuq il-post tax-xogħol, ma nistgħux ninjoraw iċ-ċittadini Ewropej u l-kundizzjonijiet tax-xogħol tagħhom. Sakemm minn meta adottana dawn ir-rapport, il-Kommissjoni ma tkellmet xejn fuq dan it-tiġdid ta' din l-istrateġija. Din hija xi ħaġa li tinkwitana ħafna. Għaliex qed noħolqu vacuum legali m'għandniex koordinazzjoni politika fl-Unjoni Ewropea fejn xi is-saħħa sigurtà fuq il-post tax-xogħol u dan ilu għaddej ħafna snin. Qegħdin nisimgħu ħafna ajdut, u mm, l-Kummissjoni tgħid le din għada priorità. Aħna, grupp ambientalisti, aħna l-ħodur, aħna ma naqblux ma'kom. Aħna din nitolbu illi kun hemm strateġija Ewropea ġdida fuq is-saħħa u sigurtà illi tidħol fis-seħ mill-ewwel ta' jannar 2014 aħna rridu illi l-ħaddiema kollha jkunu koperti għal dan il-mart illi semma diġà anka brabta mal-istress fuq il-post tax-xogħol. Dawn il-punti kollha semmew fir rapporti tiegħi mhuwiex etiku illi ninjoraw dawn e, il-kwistjonijiet soċjoekonomiċi u anka dawn inċidenti fuq il-post faxxo qegħdin nitkellmu fuq 500,000 euro. Anzi biljun euro. Hija xi ħaġa naħdmu fuqha issa b'rispett tal-ħaddiema kollha. Il-ħaddiema m'għandhomx jitilfu ħajjithom biex jaqlaw eh, lejxin ta' kuljum. Għanna bżon strateġija eh, u għedin niddependu fuqek biex tijenna. Grazzi ħafna l-axħar kellim din is-sezzjoni fisem il-GUI NGL hija ħajba tagħna Sinjura Zuber. Grazzi ħafna Sinjur Sur President. Lussemburgu matul dawn l-aħħar sentejn kienem kumpanija bl-isem ta' Aso Kompa, edha toħloq skjavitu moderna. Edħaddem eh, ħaddima Portugiżi fuq il-frontiera bejn Lussemburgu u Franza u bil-kem tijom il-paga minima, tijom kondizjoni ta' xogħol ħazina ħafna din il-kumpanija li taħdem fil-qasam tal-kostruzzjoni. Tiġġevi iktar minn 67 elf euro mill-fondi Ewropej fondi Ewropej marbutin ma' xogħol dan huwa każ uniku illum il-ġurnata fl-Unjoni Ewropea eh, il-ħaddiema qegħdin il-ħaddiema qegħdin jaħdmu f'kundizzjonijiet sa' 19-il seklu. Dawn il-kundizzjonijiet ta' saħħa sigurtà fil-post tax-xogħol eh, huma ma m'għandniex informazzjoni fuqhom, m'għandniex data preċiża fuqhom. Nafu illi f'ħafna każijiet hemm inċidenti illi mhumiex rapportati lill-awtoritajiet. Però dawn il dawn ħaddi ma jgħixu fil-biża għandna bdu iktar prevenzjoni, iktar investiment pubbliku, iktar eh, promozzjoni kontra ix-xogħol prekarju għaliex dawn xogħlijiet joħolqu iktar riskje ta' saħħa u sigurtà fil-post ta' xogħol Dawn huma kollha kwistjonijiet urġenti u jridu jiġu integrat fil-politika ta' l-Ewropa illi dejjem tagħti inqas importanza lid dinjità tal-ħaddiema tagħna. Issa nisimgħu kellima illi qegħdin jitkellmu fuq fu jeddhom nibdew bi sinjura Bauer. Grazzi ħafna. Sur President, Sur Komissarju, il-saħħa u s-sigurta fuq il-post tax-xogħol huma importanti ħafna. Però wkoll jikkontribwixxu għan neutralità tal-kompetizzjoni jiena lek nitlob il-kummissjoni il għalfejn il-kompetizzjoni ma xed torbot ma dawn il-loqsma. Ma tu ma daqsek importanti. Dawn l-istatistiċi edin jonqsu 53% tal-ħaddim għallum il-ġurnati tikollhom problemi minħabba inċidenti fuq posta xogħol. Il-posta xogħol dejjem qed joħloq iktar riski għal ħajja tagħhom. Dan huwa veru, speċjalment anka għall sms U dawn it-tip ta' azzjonijiet favur is-saħħa u sigurta fuq il-post tax-xogħol jistgħu tejbu l-kundizzjonijiet. Mm, kif nafu dawn il-kundizzjonijiet qegħdin jinbidlu minħabba politika ġdida, però hemm fatturi oħrajn. Per eżempju, anke l-makkinarju issa l-mġunat aktar qed tisir antik u joħol ir-riskju tiegħu Illum il-ġurnata nafu li 2.5 miljon ħaddim l-lum il-ġurnata edin huma fir-riskju fuq il posta tax-xogħol, pereżempju fis-Slovakkja f'pajjiżi. L-lum il-ġurnata kien hemm inċident fatali fuq il-post xogħol Eluf edin imutu minħabba inċidenti fuq il-post tax-xogħol. Xi oħra li ħafna drabi ninsew. Hija illi hemm teddidiet fuq il-post tax-xogħol. Design elf persuna l ġurnata qed isiru invalidi minħabba inċidenti fuq il-post tax-xogħol. Apparti minn hekk għadna lura wkoll fejn għandha x'taqsam il-maternity leave u trattat tal-ILO li għandha tiġi implementata fil-leġiżlazzjoni Ewropea u dan huwa falliment. Meta nqisu dan kollu, allura il-Kummissjoni għandha toħloq din l-istrateġija ġdida biex tnaqqas dawn it-teddidiet li għanna u anka fil-futur. Grazzi lis-Sinjura Bauer. Mela naddi l-kelma Sinjura Estrela żewġ minuti. Grazzi ħafna sur President, sur Kummissarju. Fuq il-ħarsien tas saħħa u sigurtà tal-ħaddiema l-Parlament jagħmel ħafna priorità aħna bħala għandax taqsam din l-istrateġija Ewropea illi ġiet żviluppata fl-2002 għalhekk huwa loġiku illi stennejna waħda ġdida fl-2012 u għalhekk huwa loġiku illi qegħdin insaqsu għalfejn qed ikun hawn dan id-dewmien. Aħna nemnu li dawn il-kondizjonijiet ta' xogħol għandhom ikunu adattati għal ħiliet u l-karatteristiċi tal-ħaddiema mhux bil-kontra. Il-leġiżlazzjoni fuq il-ħarsin ta' nisa tqal u nisa illi jkunu eh, jagħmlu irreddaw l-trabi tagħhom huma importanti ħafna u fl-ulju Anzi, fl-2010 il-Parlament Ewropew adotta rapport tiegħi fuq din il-kwistjoni u sfortunatament dan il-rapport uħel fil-Kunsil il kummissjoni ma mlet xejn biex jinħeles mill-Kunsil. Dan huwa biss eżempju. Palma qalu numru ta' kelliem l-Parlament kemm il-darba rrid li titjib leġizlazzjoni fuq il-ħarsien tal-ħaddiema eh, fuq numru ta' mart relatat ma' reumatizmu. Per eżempju, 120 miljon persuna edin ibatu minn din il-problema, u għalek għatnuħol u pis fuq il-sistema ta' s-saxħa Fl-Unjoni Ewropea 25 ta' dawk il-ħaddiema li ma jkunux jistgħu jmorru lura l post tax-xogħol fuq livell estis huma marbutin ma' dawn it-tip ta' mart eh, relatat mal-muskoli u mal-għadam. Sur Kummissarju għalhekk, ovvjament, għandna bżonn strateġija ġdida Strategija li timxi tajjeb ma' realtà il-ġdida li għanna fis soċjetà fuq il-post tax-xogħol. Grazzi. Signora Ġevolewska, għal żewġ minuti. Grazzi. Unjoni Ewropea taqsam il-kompetenzi ħamal l stati membri fejn għandhom xaqsmu l-saħħa u sigurtà fuq il-post tax-xogħol. U ħafna stati membri ma tantx jieħdu pjaċir jaddottaw standards iktar għolin din il-kwistjoni turina illi l-azzjoni li titieħed fuq livell Ewropew mill-1978 seħħet biex ikun hemm titjib u dan dejjem sar permezz ta' strumenti mhux vinkolanti. L-istrateġija illi adottajna enitna biex intejbu leġizlazzjoni li kellna fis-seħ. Għalhekk, naħseb illi irridu nkomplu naħdmu fuq dan fis-sini li ġejjin. U sorpriża ħafna li l-Kummissjoni waqgħet lura fuq din l-istrateġija l-ġdida. Azzjoni fuq dan il-qasam hija importanti ħafna, essenzjali biex nilħu il-miri tagħna għall-2020. Hekk kif il-popolazzjoni tkompli tixjih u fil-waqt illi l-ħaddiema tikomplu jaħdmu l-iktar sijat li rridu nagħmlu fuq livell Ewropew huwa illi naddottaw miżuri illi jippermettu illi persuni iktar minn li għandhom iktar minn 55 sena jibqgħu fuq il-post ta' xogħol bżonn prevenzjoni wkoll. Meta nitkellmu dwar is-saħħa sigurtà fuq il-post tax-xogħol sabiex nipprevenu inċidenti, eċċetera Għanna bżon azzjoni speċifika biex eh, nżidu l-mobilità żgħażagħ ukoll. It-teknoloġija qiegħda tavvanza ħafna u dan ukoll qed ikollu eh, l-impatt tiegħu fuq il-post tax-xogħol Il-Kummissjoni kemm il-darba qalet l-istrateġija bejn l-2007 u l-2012 kienet ta' suċċess, kienet ta' benefiċċju fl-Ewropa kollha, però li hemm ċertu oqsma li għat iridu jittejbu. Għamra allura għalfejn memx eh, strateġija ġdida bejn 2013-2020. Allora, nisti dibatti por un minuto es la signora Costello mr president commissioner thank you for your presence here this evening. i share the concern of my colleagues on the employment and social. l-istess opinjoni dwar l-introduzzjoni ta' strateġija għas sigurtà fuq il-post tax xogħol 48 imwiet kienu saru fl-Irlanda hemm bżonn ta' strateġija ġdida bir-rata li sejrin mhux se jkollna strateġija ġdida sal-2014 u li t-tardjar huwa naċċettabbli partikolarment meta nħarsu dwar li raġunijiet li għandna bżonn l-istrateġija. Iktar użu ta' ġenti kimiċi l-età tal ħaddim stress daw kollha ma' kwistjonijiet li jridu indirizzati fi-strateġija ġdida. Is-sigurtà fuq il-post ta' xogħol huwa importanti fuq ix-xogħol jħares il model soċjali u tajb ukoll għall-imprizi iktar sigurtà tikkontribwixxi għal rendiment aħjar tal-kumpaniji, tal-benesseri, tal-personal, tnaqqas l-assenza minn fuq post tax-xogħol, iktar milli nwaħlu fil-kriżi u nużaw il-kriżi bħala skuża, irridu inħadnu l-istrateġija tas sigurtà fuq il-post tax-xogħol li tkun tajba għas seklu 21 kienem diversu domin u importanti li tonra responsabilità tijak u tressa strategija ġdida. Grazzi ħafna. Did you wish see mistoqsija minnant il-Sinjura Emma jew tixtieq li n-nizlek bħala kellima fil-catch DI il-blue card hija qiegħda hemm biex inti titlob tagħmel istoqsija Bekk. Il-kollega Kroata. Iżda huwa tajjeb illi Jena maħna iżda tajjeb li tkun taf illi hija karta bajda li inti tixtieq jekk tixtieq titkellem dwar il-catch di U nixtieq nifraħ li għall-interess tiegħek din il-kwistjoni. Jena diversu konfuzjoni dwar l-informazzjoni reċenti kważi 4 miljon persuna jindarbu fuq il-posta xogħol tagħhom ħafna minnhom imutu dawn huma figuri serji ħafna u dan huwa r-riżultat il-fatt li min jimpjegom ma tantx jagħtu każ ir-regoli ta' sigurtà fuq il-post xogħol iżda huma wkoll kaġun tal-ħaddiema li mhumiex konxi dwar kemm importanti li ħarsu s-saħħa tagħhom fuq il-post ta' xogħol. Il-prevenzjoni hija l-istrateġija illi aħna ħanres u rridu nħarsu il-ħajja u s-saħħa tal-ħaddiema tagħna. Naturalment, dan ser ikollu impatt ekonomiku fil-Kroazja kull ħaddim jieħu 10 tijiem lif minħabba mart u bekk rridu insaħħu eh, l-approċ singolu tagħna grazzi ħafna kollega il kommissarju nixtieq ngħid xi ħaġa illi huwa minnu kien hemm 11 kelliem f'dan id-dibattitu disa minnhom kienu nisa naħseb dawn għandhom jitniżlu fil-minuti hija xi ħaġa illi wieħed jista' jiftaħar biha. Disa minn dawn il-11 kelliem kienu nisa' nixbet l-attenzjoni da mussa nixbet konklużjonijiet mara oħra li ila u bil-qeda minnar ma kelmet żewġ irġiel ħlif jiena u l-kommissarju illi għanna rridu nkunu għaw xorta waħda. Naħseb li din hija ċirkustanza ta' min wieħed iżomma f'moħħu. disa kienu nisa. Kommissarju, grazzi ħafna President u u l-kulħat li ħasem din id-diskussjoni partikolarment il sinjura Beres illi kien qed titlob il-mistoqsija dwar is-sigurta fuq il-post tax-xogħol nixtieq impoġġita f'kontest iktar wiesel li għandu jkun ċara kulħadd illi il-kriżi waslet għal ħafna ħsara mhux biss fin-telf ta' xogħol, iżda anke fil kondizjoniet ta' xogħol u rridu insaħħu xol tana tagħna biex insaħħu wkoll il-kondizzjonijiet ta' xogħol fil-kategoriji kollha ta' xogħol. Fis-snin preċedenti l-Kummissjoni wetqet dialogu mal-azzjonisti ewlenin fl-ambitu ta' sigurtà fuq il-post ta' xogħol minħabba anke il-progress li sar fuq diversi dossiers fostom l-esponiment għal flussi elettromagnetiċi. Jiena nieħu pjaċir bil appoċ transpartitarju mill-diversi gruppi rappreżentati għaw fil-Parlament Ewropew. Minajr dan l-appoċ politiku ma jkonnix opportunità li namlu progress. is Signor Bauer, għamiltu ressaqtu punt validu illi hija kwistjoni wkoll ta' suq uniku li jkun hemm l-istess kondizzjonijiet li huwa importanti li jagħmel importanti li nappoġġaw il-sigurtà fuq il-post tax-xogħol bħala ambitu politiku b'saħħtu ħafna nixtieq nenfasizza żewġ aspetti oħrajn fostom id-dimensjoni esterna fost reċentement intom ġejtu informati illi jiena fisem l-Unjoni Ewropea ipparteċipajt fid-dialogu dwar sigurta f'bosta xogħol fl-ekonomija emerġenti. Inċidenti fosthom fil-Bangladesh, per eżempju, anke fil-Ġermanja, jekk tiġu avviċinament koordinat mill reġunijiet fosthom l-Ewropa u aħna wkoll inna nejnu il-komunità internazzjonali u, u importanti li nenfasizzaw li l-Ewropa biss se tippreserva l-kredibilità tagħha jekk tkompli taġixxi mod konsistenti fiħdan l-Ewropa fl-istati membri kollha li jipparteċipaw fis-suq uniku. Naseb is-Sinjura Costello wkoll tkellmet dwar aspett importanti dwar il-konnessjoni bejn is-sigurtà fuq il posta tax-xogħol u l-bidla demografika. L-Ewropa għandha għandha ħaddiema li iktar qed jikbru u iktar qed tiċkien, numru iktar qed jiċkien. U importanti li din dawn il ħaddima jibqgħu iktar kompetittivi jkunu jistgħu jikkontribwixxu lejn il-prosperità fl għaxar snin li ġejjin, irridu ninvestu fil-sigurtà fuq il-post ta' xogħol għax dan jaf irendi għal ċertu kwistjonijiet fosthom ċertu mart muskolu skelet, skelet, dew tal-adam. U jina naqbel illi il-krizi mandiċ tkun skuza. Il-kustjoni tal-terminu ta' żmien qasir mandux jisib postu li danaw il-rizultati fuq terminu ta' żmien twil, iżda il-mistoqsija u linja hija meta nikkonsidraw strateġija ġdida u it-tabela ta' żmien huwa l-valur miżjud hemm ċertu stati membri qed jagħmlu progress fuq kwistjonijiet fosthom l-esponiment għal ċertu e, e, hemm progress ukoll qed naraw evoluzzjoni fuq prattika korporattiva xirqa minħabba l-fatt illi il-korporazzjonijiet jafu illi s-sigurtà fuq posta xogħol hija investiment u mhux biss nefqa. Aħna wkoll għandna xogħol importanti li nimplementaw il-ġestjoni implementanti li jeżistu fuq livell Ewropew u moċar hemm ċertu diskrepanzi bejn stat membru ieħor u dan huwa importanti wkoll. U l-istrateġija tal-passat tal passat ta' dawn il-żewġ periodi preċedenti dana kollu personalment mandi ebda dubju tal-importanza dwar l-azzjonijiet li ġejjin il-dolodu f'din il-Kamra, il-President Barroso enfasizza l-importanza tal-Istrateġija 2020 għall-azzjonijiet tal-Kommissjoni u din l-istrateġija kif tafu għanda ċertu mira numerika illi tizdiet ir-rata ta' xogħol ta' għal 75% nemen fil-politika ta' stati membri tal-sigurta fuq il-posta xogħol jistgħu jikkontribwixxu naħseb li għandhom ikunu kruċjali fl-isforzi biex niksbu din iċ-ċifra ta' 75% ta' xogħol fil-fatt dawn il-pajjiżi li ġa għandhom 75% u iktar rata ta' xogħol għandhom l-aħjar prattika ta' sigurta fuq il-posta xogħol. Madana kollu Is-Sur Barroso tkellem ukoll dwar in nuqqas ta' determinazzjoni bħala riskju illi jaf ikun taxkil għall unjoni Ewropea l-lum ngħid illi in-nuqqas ta' ħeġġa huwa riskju japplika għal din dan l-ambitu politiku iżda dan l-appoċ konsiderevoli mill-Parlament forsi dan jista' jiġi indirizzat. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna Kommissarju għandi proposta biex nalqu dan id-dibattitu u eksa nagħmel issa il-votazzjoni ser issir għada. F'nofsinhar. Grazzi lil kulħadd għal dan id-dibattitu interessanti. Għaddejna l-ħin b'ħames minuti, is-sessjoni ta' se tkun għada 12 ta' settembru mit-8 u nofsa s-satejn u mbagħad mit-3 sal-5 ta' wara nofsinhar u l-aġenda